għana nazzjonali b'demokrazija aktar b'saħħita u dan il-Parlament huwa għassis biex ikonna d id-demokrazija għal ġejjieni aktar b'saħħita. Grazzi tal-attenzjoni. Vielen Dank, meine Damen und Herren, die Aussprache. Grazzi sew, signori. Issa għalaqna id-dibattitu jiena nixtieq nagħmel avviż qasir. Xi kollegi forsi diġa jafu dwar dan li ser ngħid. Kien hemm attak ġewwa Bengasi fuq l-ambaxxata Amerikana u bosta membri tal-personal tal-ambaxxata inqatlu f'dan l-attak. Jider illi dan huwa attak terroristiku wieħed illi jiena rrid nikkundannaħ. biċċar jiena nixtieq nesprimi l-appoġġ tagħna l-awtorità tal-Istati Uniti. έναρξη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έναρξη των ψηφοφοριών. Παρακαλώ. Κολέγγι, sessjoni tal-voti dal-waqt tibda titorni kħiġobkom point of order, kħiġbuk. Jiena biex napoġġa dak li qal il-President tagħna għal dwar il-kondoljanzi għall-Amerikani fir ta' dan l-attak fuq il l-ambasċata ta' Bengasi eh, nejdu illi dawn il-kondoljanzi għanna u koll għom l-nis għalbina tal-Libja li ma jistħu ilomx din l-immaġni kera illi edin jenataw minħabba dan l-attak ta' funda minnaħa ta' fundamentalisti. Kollegi, fl-4 ta' settembru, fl-10 ta' settembru, anzi, kien hemm serje ta' miżuri ta' implementazzjoni li ttieħdu u rakkomandazzjonijiet mill-Kumitat Agri dwar qatt legali ma kien hemm l-ebda oġġezzjoni sal-perjodu ta' skadenza ta' 24 sija taħt ir-regoli tal-proċedura tagħna u għalhekk dawn ir-rakkomandazzjonijiet ġew approvati u ser jidħlu fis-seħħ dalwaqt u ser ikun hemm annes għall-lista ta' teksts li ġew approvati fil-sessjoni tal-vot tal-lum. Point of order. Sur President. Bħala mmexxej tad delegazzjoni tal-Parlament Ewropew lejn l-Istati Uniti u b'mod partikolari